bżonn ninkludu dawn il-miżuri fuq passaporti iktar siguri għalhekk dan il-pakett iħudilna l-qudiem fil-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin u dak tat-tfal għalhekk votajt favur. Signora Rojdova? President, sigurta sigurtà tal-passaporti għanda tiġi saħħa bi żieda tal-biometrika. Nina priorità tal-Unjoni Ewropea ma rrid nużaw ukoll eh, u nħarsu lejn in-naħa l-oħra ġifieri l-ħarsien tal-privatezza jiena se nagħmel minn kollox biex nimplementa l-leġislazzjoni fuq livell nazzjonali mingħajr ostakli burokratiċi jew abbuż ta' data minn naħa tal-awtoritajiet tal-Ewropa. L-Ewropa u Frontex għandhom ikunu iktar involuti fil-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati membri dan li se jwassal l-effetti Eh, ta' iktar sigurta fl-Europa jiena nil-alfat li il-passaporti se jenħarġu għal tfal ta' 12 sena u bekk eh, nistaw naqsu il-kriminalità transkonfinarja lek votajt favur dan il-rapport li ehm, l-eksim simsejja kontroversjali. Sirbanek?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 il-persuni onesti rridu mhux biss nipproteġuhom imma rridu nirrikonoxxu l-fatt li l-frontieri imbeda mhumiex mm, mm, mm, protetti bizzejiet. nafu li hemm immigranti legali eh, oħrajn li huma klandestini u hemm oħrajn li qegħdin fin-nofs l-alem u laqaslaw. U f'pajjiżi u nafu li hemm ħafna talba biex in-nies jiġu b'mod legali u anki nafu li hemm li jiġu b'mod mhux legali. Grazzi. Sur Steinef. Grazzi. Ċer, jena votajt kontra rapport Coelho għal żewġ raġunijiet. Jena qed ninkwieta dwar id-drittijiet ċivili taċ ċittadini id-data biometrika se tipperikola s-sigurtà ta' ċittadini u tipperikola wkoll il-libertà tagħhom. Dan immur kontra id-dritt bażiku tal-bnedmin ġifri l-libertà tal-moviment minn barra l-introduzzjoni ta' dokumenti ġodda ta' identità fil-pajjiżi se jkun hemm għattini darba f'dawn l-10 snin se jkolli nirċievi għattilet darba dokumenti ta' identità f'dan il periodu ta' 10 snin. Forsi tidher xi ħaġa mish normali imma il-flus li huwa meħtieġ sabiex nixxu dawn id-dokumenti l-ġodda u ma wis u huwa piss għal dawk irtirati dawk li jirċievu pensjonijiet ta' 50 euro għalek votajt kontra il-rapport Koelho naseb li dan huwa ta' dannu u il-rapport mandu jiġi applikat f'pajjiżi grazzi. Sur Mitchell. Grazzi ċer, jiena nishti najt fuq rekord li jiena votajt kontra il-rapport kappato għax jiena nemmen li jem rapport aħjar li se jitressa u dim il-parlament li se jaħdem fuq dawn l-kustjonijiet imma jiena najt dan ukoll. Il-parlament għandu bżon jagħmel xi ħaġa brabta mar rekord stana. Meta jkun hemm membri tal-parlament li ilomaw għal erba' snin u nofs li dawn nċivu salarju għal dak il-periodu u, u tkellmu inqas għazħin li sur Brock ilu jitkellem għal sitt xhur. Aħna għandna niġbu l-attenzjoni tagħkom għal dawn hemm dawk li ma jipparteċipawx f'dan il-Parlament, f'dan il-Kumitati, f'dan il parlament Hemm xogħod minnhom li huma membri ta' gruppi żgħar u jiġu hawnhekk eh, jieħdu l-speaking time u mbagħad imorru l-ajruport u dawn iqattaw ħinin fil-istati membri u jgħidu kemm id-demokrazija xi ħaġa vera ħażina fl-Unjoni Ewropea. Imma jekk il-membri tal-parlament li ma jidrux għawnek dawn jistaw jitħalsu salarju sabiex ikomplu b'dan eh, tip ta' abbus ta' demokrazija. Nishtiq najd dan fuq rekord ċerri jena nasib li aħna eh, qed namlu riforma meta nkunu qed dokumenti disponibli meta nadmu fuq trasparenzi rridu nuru ehm, xet jamlu eh, ehm, dawk li qed jipparteċipaw u dawk li mhumiex qed jipparteċipaw. Sur Mitchell? Sur Mitchell, inti tkellimt fuq il-rapport ta' Sur Kappato, aħna kon qed nitkellmu fuq ir-rapport tas Sur Kowejo, mhux se nerġa' ntik permess li titkellem fuq ir-rapport tas Sur Kappato. Issa ngħaddu għal rapport Lamstuf u għamnek għanna talba għal spiegazzjoni tal-vot minnant is-Sinjura Rojtova. Eh, pane předsedo, evropský zbrojní trh eh, funguje neefektivně, protože... President, Issu huwa maqsum u għalhekk ma jaħdimx, aħna fta jaħdimx, aħna ftaħna dan issu għal kuntratti pubbliċi llum hekk aħna nħarsu artiklu 273 ta' trattat jien għamil dak li kollu l-istajt fil-kumitat biex ma nippermettix li ikun mħela ta' flus raffariet li ma kienux applikati b'ma tajjeb għal kontratti tal-arma li armin ma kellemx jaqsmu ma' sigurta per eżempju il- kontrati pubbliċi se nfadlu iktar flus eh, jekk fuq l-flus fl-R&D u t teknoloġija Grazzi ħafna sur Aliste. Grazzi, President. Jena ma naqbilx ma dan il-rapport minħabba t-dida li jena naħseb li dan ipoġġi fuq il-gvernit u l-imtaprizi li investaw ħafna fid difiza u fl-R&D u issa jisibu ruħom li mm, ma jistawx jieħdu l-liħ waqt il-produzzjoni u l-izvelop taħt din id-direttiva il-kontratti pubbliċi issa jridu jinfetħu għal kompetizzjoni Ewropea u bekk eh, kumpanija difiża u anka pajis jispiċċaw bl-ebda mezzi li jħarsu l-IPRs tagħhom u l-impjiegi u bħafna kumpanija difiża fl-Renju Unit li huma fu u din fl-R&D dan ir-rapport huwa ta' teddid għalihom. U jiena mhux qed inħossni komdu mal-fatt li f'dan ir-rapport ixxi u jħadnu l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u eh, CFSP iktar milli jagħtu priorità lil benefiċċji ekonomiċi tangibli. Grazzi. Sur Fattuzzo. Grazie. Ringrazzjak. Bonġu, President, jinsan niprofa nitkellem iktar fil-qosor mis-soltu biex ngħid li jiena eh, fudajt favur ma dan ir-rapport tal-Amstorf għax huwa mod kif nimxu l qoddim fuq dan il-punt. Imma qiegħed naħseb u ngħid meta se jkollna xi darba difiża Ewropea. Ġifieri konna verament truppi eh, wi truppi u korp wieħed sabiex ikun jista' jiddefendi l-Ewropa kollha. Nispera li dan isir naslu għalih mill-iktar fis. Grazzi ħafna. Jiena mhux nagħti risposta għal dan imma inkomplu bl-ispjega tal-votazzjoni dis-darba fuq il-rapport Slither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 President, jiena votajt favur il rapport fuq sustanzi u l-preparazzjonijiet per rekolizzi specialment diklor methane li eh, dan jintuża t-neħħija ta' zebba. Dan jista' jiġi użat taħt limiti stretti jiena ma nasibx din restrizzjoni l-eċċezzjoni se tiġi użata x'dejjem hemm sustanzi iktar siguri u alternattivi li kemm il-konsumaturi kif ukoll nifs professjonali kun jistgħu jużaw. Grazzi ħafna sur Injura Ksina l e, Hemm xi sustanzi li tant huma perikolużi li rridu jkunu projbiti kompletament l l użi tagħhom jkun irristret e, e, u dawn għandhom jimxu mal prekazzjonijiet tas-saħħa vera stretti DCM u fost dawn is-sustanzi u dan għandha jitneħħa. Grazzi sa nimxu għal-report ta' radio, Sinera Rajtva. Right Jena napprezza il-trattat internazjonali li wassal għall-iktar kondizjonijiet ta' impiegi għal sajjeda jena nixtieq nitlob il-Kunsill u l-Kummissjoni li jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jirratifikaw it-trattat ħafna qabel l-2012 il-magna ta' votazzjoni tiegħi eh, ma ħadmitx u jiena votajt favur Nivotaw issa fuq il-rapport tas Sur Katania. Jekk joġobkom, tkellmu fil-qossor għaliex hemm ħafna talbiet ta' spjegazzjoni tal-vot. Nibdew bis-Sinjura Berowska. Kujem pięknie. Inizjatywna sprava pana Katani wywołała znaċnu vimenu nazoru medzi Grazie ħafna dan il-rapport wassal għal skambju ta' opinjonijiet fost il-gruppi politiċi l-lum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea tifaċi ħafna problemi kemm jekk nitkellmu dwar il-kriżi finanzjarja u dik tal-enerġija minħabba l-konflitt bejn Russja u l-Ukraina. Għalhekk aħna għandna bżonn nibqgħu maqudin speċjalment illum u għandna nevitaw azzjoni li tista' tkun ta' teddida għall-laqda tagħna. Il-konsekwenzi tal-kriżi se jkollhom impatt fuq kull ċittadin se jkollhom impatt fuq il-Slovakki, il-Pollakki, il-Ġermaniżi, l-Ungreriżi għalhekk jek nippruvaw nsibu problemi fost l-Istati membri problemi li jibqaw għanna dinna tibta ignoranza ta' situazzjoni kurrenti li għattoddida l-laqda tal-Unjoni Ewropea għanna bżon nifokaw fuq ir-ratifika ta' trattata Lisbona kif ukoll il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea llum fil-awla u ħafna drabi jiena repetajt il-pożizzjoni l-opinjoni li l-ideja ta' da ma nistawx nirrifjutawa jew inwarbuha aħna rridu niftakru l-istqarrija ta' xumen iġifieri li aħna maqudin. Is-Sur Aħna t-nitkelmu dwar rapport tas Sur Katanjan, Ivan jina nasib li um, stampa miex vera ta' dan ir report m'hemm xejn li sar bejn l-2007 u l-2008 so ngħidlu li lista ta' xirja jew lista ta' xewqat pereżempju l-arfin tal mm, relazzjoniet tal-istess sess l-użu ta' droga, l-utanazja u l-użu u kol ta' jew is-suġġett ta' l-immigranti illegali. Jena u id-delegazzjoni tal-PPE nirrifjutaw l-lissa, niċdu l-lissa u lek aħna votajna kontra il-rapport. Sur Barko. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-mikrofonu ċer Jiena votajt favur il rapport fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea blejn l-2004-2008. Jiena et dan li bkat il-kondizjoni eh, li ma npoġġawx l-affarijiet li għandhom xjasmu mal l-autonomiji reġjonali jena nasib li dan imur eh, Eh, dan mm, ħadan l-spekulaturi għalek il-Pepe eh, ma jaċċettax dawn. Ja konklużjoni vera importanti tal-sessjoni tal-lun, allura nixtieq nifra l-kol. Grazzi ħafna, Signora Rojtvan. ċer jena votajt kontra il-rapport tal-rapport tal-MP Komenis. Jiena ma napprezzax li il-rapport, eh, u jiena napprezza li il-rapporters tal-grupp l-ħor naxilom jemendaw il-rapport specialment dwar il-situazzjoni tal-minoritajiet imma mimxie affarijiet li mumiex oġġettivi u dan il-rapport imur li l-in mill-qafas tal-dokument li għandi konsidra l-passat dan jieħu opinjoni unilaterali dan eh, jikser il-prinċipi ta' sussidarjetà għax kontrarju ma' trattati dan jitkellem dwar ir-regoli tal-politika ta' familja kif ukoll kwistjoni oħrajn li huma etiċi. Grazzi Sur President, jien ukoll votajt kontra r-rapport ta' Katania għaliex fih mill-inqas referenzi dwar eh, l-abort bħala dritt Eh, dritt tal-bniedem ħaġa li jiena ma naqbilx magħha u ma nistax naċċetta. hija ħasra li rapport daqstant importanti u li jkopri daqstant suġġetti għandu jdaħħal fih elementi li żgur li jmorru lil mill-kompetenza tal-unjoni ewropea u l-unjoni ewropea la tista u lanqas għandha tindaħal fihom anki minħabba l prinċipju ta' sussidjarjetà. daqstant jiena vvutajt kontra ir-rapport Katania. Grazie. Grazie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 jitkellmu fuq il-politika tal-minoritajiet ma nsibuhomx u għalhekk jina votajt kontra għax f'pajjiżi l-Ungerija dan huwa punt importanti ħafni. Ir-rapport insibu eh, allużjoni għal protezzjoni tal-minoritajiet u ovvjament dritt fondamentali huwa li wieħed jitkellem bil-lingwa tiegħu u dan mhux dritt ta' kull minoritajiet ta' kull minorità sissa hemm xi 150 minoritajiet differenti fl-Ewropa naħseb għalhekk wasal iż-żmien li nidħlu sa fizzjoni ta' x'inhi ta' minoritajiet. Anki self-government għal minoritajiet naħseb li dan huwa l-aħjar mod biex aħna nieħdu ħsieb dan il-punt. Imma rridu nitalmu wkoll mill-passi li diġà teżisti, grazzi. Grazzi ħafna. President qed nitkellmu fuq din is-soċjetà li dejjem trid leja. U ir-rapport fir-rapport narraw li meta qed iqabbel il-koppja normali u mbagħad iqabbel mal-homosessuali. Eh, Aħna il-koppja naturali qegħdin nirrenduha perversa. Anki jekk jiena minix tal-moda meta imma nixtieq niddikjera iddikjara li meta jkollna kopji tal-istess sess jiena ma nistax naqbel ma dan. nafu li dan id-dibattitu sar ukoll f'ambitu ta' intolleranza Jiena fuq dan ma naqbilx u anki jekk għaw min jiddiħaq bija jiena ma jimportanix għax jien dejjem irrit niddefend dak li naħseb li hu tajjeb u ma naqax u ngħid dak li hu ħażin xi darba napprova. Grazzi, Sur Vaneke. Grazzi ħafna, President. Fil-parlament qatt ma rajt katalgu sħiħ ta' affarijiet li għamlux sens. Dan ir-rapport ta' Katania qiegħed f'kategorija għalih. Jitkellem ukoll fuq trattat ta' Lisbona li l-qasbis ġi aċċettat. Jitkellem fuq ħafna affarijiet redikoli maħniex qed nitkellmu eh, fuq drittijiet fondamentali għal-bnied tal-bniedem imma għal-burokrazija jiena id-drittijiet tal-poplu tiegħi nixtieq li nara imħares, nies li jixtiequ jkunu imħarsa f'pajjiżhom li jridu jiddefendu l-kultura, l-lingwa u tagħhom dan blebda flebda ħin ma nsibuh fir-rapport. U għal daqstant dan ir-rapport ta' Katania qed jirrendi l-Parlament redikolu is-Sur Klejs. Grazzi. President, il-dritt eh, tal-espressjoni libera, ovvjament, hija l-iktar ħaġa importanti li għat jista bija, jista jkejja li dritti tal-bniedem. Anki meta għat jitkellem fuq ċensura jew l-autoċensura li nsibu fċertu debattiti pubbliċi f'dan ir rapport nsibu referenza għal gruppi li jixtiequ jirrendu gruppi oħra eh, bla vuċi u qed naraw li hemm appell għal dikjarazzjonijiet razzisti li jitolbu għal nis li ma jittollerawx il-ħattijħor fil-Belġu aħna nafu kif nija situazzjoni l-kritika l-immigrazzjoni mbagħad eh, meta din ma tintlaqax tajjeb is ikun hemm ċertu eh, kunċetti razzisti. Jew sur fattuzzossa. Sui diritti fondamentali. Fuq drittijiet fondamentali anki jekk jiena votajt kontra fil-votazzjoni tal-aħħar, jiena votajt u qbilt mal-paragrafu 81 li l-ħabib tiegħi sur Katania li qed ħares lejja qed jgħid qed jiddikjara li qed jitlob l-Istati Membri sabiex jiġu ġevolati il-żaza, il-persuni b'disabilità u l-persuni anzjani b'għata daw ikunu jatifiċu xol. Eh, L-onoreva Katania, anki jekk ma kidbux daw, għal li mux biss huwa l-aċċess għal xogħol ma anki li jkun hemm possibilità ta' pensjoni għall anzjani jina anki jekk dimma ma biex qed nara li qed jaqbel miegħi hija forsi biżvista li ma poġġiex li għal eh, ovvjament eh, il-żgħażagħ għom ix-xogħol u l-anzjan intuhom il-pensjoni. Imma xtaqt inkun ċar fuq dan peress li aħna jistaw jisimawna nis permezz tal-internet eh, b'mod anki Eh, ta' ħbiberija b'mod ta' ħabib jiena xtaqt infakkar l-anzjani għandhom id-dritt għal pensjoni sinjura Senet. Fil-rapport ta' Sur Katania kienu ħafna f'din il-kamra li kienu dawk li jużaw id-drittijiet tal-bniedem biex ikunu kontra l-abort. Qed nitkellmu fuq il-dritt għal ħajja ovvjament id-drittijiet l-oħra jiddependu mid-dritt tal-ħajja jiena bħala deputata tal-Irlanda u interessanti wieħed jara li dan il-rapport u l-emendi jorbtu il-karta tal-drittijiet tal-bniedem u anke il-tratta tal-Lisbona mal-andament ta' ma l-aħħar dokument li għanna fl-Unjoni Ewropea. Issa, Jiena nixtieq ngħid li l-ewwel parti tal-votazzjoni tiegħi jiena xtaqt nivvota favur xtaqt li dan rapport isemmi iktar persuni b'dizabilità imma il-Parlament jaqbel ma l-emenda tiegħi 42 il ġifiri li l-flus imorru biss tal-Istati membri li jkun qed jirrispettaw il-ġnus ma' uda għaddik li għandu x'jaqsam mal di institutionalization Meta wieħed jitkellem fuq is-sussidjarità huwa importanti li aħna ma nadux liġijiet fuq l-abort. Għalhekk jiena ma stax naqbel mar-rapport kollu kemmu u astjenejt. Imma l-emenda fuq id-diżabilità hija importanti ħafna, speċjalment meta nitkellmu għandhom ta' ħaddieħor dawk li m'għandhomx leħen. Is-sur Nikolaxik. Thank you very much, uh, E, sprava Katania e, e, je sprava ktorá sa zaoberá mnohými. Il-rapport ta' Sur Katania huwa wieħed li tkellem ħafna fuq id-drittijiet tal-bniedem. Jiena naqbel ma dak il-kellima ta' qabli nejt u koll li jiena ma naqbilx ma dan il-rapport minħabba il-fat li l-emendi li ktar importanti ma għaddowx dawn l-emendi kienu jikkoreġu il-rapport li fl-opinjoni tiegħi huwa mhuwiex korrett. Qed nitkellmu pereżempju fuq id-drittijiet sexual rights anki id-saħħa sesswali id-dritt għal abort aħna nafu li mill-liġi eh, Ewropeja ma nistawx nimponu xaġa bħal din fuq l-istati membri jiena naqbel mal-ħajja issa jmiss l-sur Ebner. Grazzi ħafna. President, jiena naqbel ma l-Onorevoli Perkel ġifiri mux sanuqot nżid affarijiet oħra naħseb li il-kollega Sur Katania, ħasbal fil-titlu dan il-rapport għat marit ma, ma kellu jasal għawnek f'din l-awla għax jekk rapport eh, kienx fuqtu jew le, jew kienx jitkellem fuq dak li kellu suppost jitkellem. Ġifri, laqqas bis kellu jasal sawna. Issa fuq kwistjoni speċifika ġifiri paragrafu 49 jina kiku kont nipreferi kiku din il-kamra għaddiet il-tekst kif kien oriġinali minn ma, ma kien ġie emendat jiena votajt fuq il-rapport eh, kif votajt kif votajt kif għadni għal raġuni li għadni kemet is-sur Dylan. Grazzi ħafna jien kont perswas mill-vot tazzjoni kontra ta' dan ir-rapport. Għax inkella ikonna dittatura ta' kif għanna ġibu ruħna fid-dinja politika u fejn ir-rassizmu se jieħu post kollox bl-iskuża tal-libertà tal-espressjoni, per eżempju għadik li politika l-immigrazzjoni fuq għaddik li l-immigrazzjoni legali fl-Unjoni, aħna sen nerġaw niftħu il-bibin beraħ u mux sena tukas iktar sigurta ta' ċittadini. Et naraw mbagħad id-drittijiet ta' dawk li huma kriminali li se jkunu rikonoxxuti imħabba l-iskuża ta' drittijiet tal-bniedem. Edin jisna f'dinja ta' taħt fuq e, Ah, meta nitkellem fuq l-integrazzjoni tal-immigranti fl-Ewropa, isna dejjem tortana li dawn ma jirnexxilhomx. Irridu noqogħdu bajjena miftuħ fuq dawn il-punti. Is-sur Gavana. Il-mikrofonu kjoċma. Skużawni. Nirringrazzjak, Sur President, f'dan ir-rapport eh, hemm affarijiet li ma naqbilx magħhom. l ewwel mhix ix xogħol tal-Unjoni Ewropea li ttina xi drittijiet. Jiena ma naċċettax lanqas li l-Charter tal-Drittijiet Fundamentali li huwa dokument politiku li ħareġ imħabba li l-Kostituzzjoni ma ħadmitx li dan ukoll isir parti mill-liġi Ewropea. Speċjalment mbagħad iktar u iktar għadek li għandu x'aqsam liġijiet Ingliżi. Jiena ma naqbilx ma l-approċċ assolut lejn id-drittijiet tal-bniedem jiena mhux ħanitkellem fuq il il-koppji ta' l-istess sess, imma l-Unjoni m'għandha xejn taqsam ma' dawn fajt anke jekk jiġifieri jiena għandi l-opinjoni tiegħi fuq dan. Is-Sur Anan. Sur President, l-esperienza tal-istorja naraw li drittijiet fuq il-karta mumma lebda garanzija ta' il-libertajiet tal-nis. il-fil charter eh, ma nsibux affarijiet differenti li huma fil-kostituzzjoni ta' eh, ta' ċertu pajjiżi li ma jħadnux id-drittijiet tal-bniedem. Aħna rridu naraw li irrid ikun hemm parlamenti li jaħdmu tajb m'hemmx kriżi ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni, imma hemm kriżi ta' leġitimità demokratika. Nixtieq ngħid li b'mod ta' kif aħna nsibu soluzzjoni għal dan huwa li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 il-tifel jew tifla għandu dritt li jkollu ġenituri ta' sessi differenti u anki meta jkun hemm f'każ divorzju e, hija l-amministrazzjoni li jaraw ma' li ma' ġenitur imur. Il-tfal għandhom ukoll id-dritt li jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Imma fil-Ġermanja meta għandek tfal li għandhom ġenituri ta' nazzjonalità differenti, dawn pereżempju ma jitħallux jitkellmu bil-Pollak jekk għandhom ġenitur wieħed li huwa Pollak. Għalhekk jiena qbilt mal-emenda erba' U 2020 u peress li diman ntlaqax jiena kelli nivvuta kontra ir-rapport kollu kemmu jiena nixtieq nisħaq fuq l-importanza għad-dritt tal-ħajja u anke il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Is-Sur Batten. Thank you, Mr. President. Grazie, President il uk Independence Party huwa kontra r-razzizmu, il-mutilazzjoni ġenitali fin-nisa u kriminalizzazzjoni tal-omosessualità u preġudizzju kontra il-barranin ikun fejn ikun fid-dinja fejn daw l-affarijiet ikunu qed isseħħu. Imma il-poplu tagħna għandhom biżejjed drittijiet tagħhom taħt il-liġi tagħna m'għandhom bżonnhom illi tagħtihom dawn id-drittijiet l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija mhijiex tmur kontra d-demokrazija u daqstant ma tistax tħares id-drittijiet fondamentali ta' ħadd il-dritt tal-familja u jaqa taħt kompetenza tal-Istati membri u ma jaqax taħt ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea kwistjoni dwar jekk dak li abbużaw mid-drogi għandhom jitres u l-orti hija xi ħaġa li jiddeċiedu l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea m'għandix tipprova bebda mod tissostitwixxi il sistemi legali tal-Istati membri għalhekk il-partit tiegħi ivvotaw kontra dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi, is-Sur Heaton Harris. Sur President, eh, dak naħseb l-uniku applaus li għatħatta unnek għahjan qod bil eda Jena spiss nitkellem ma' gruppi ta' volontarji mill-kostituenza tiegħi. U wieħed jista' jitallem ħafna mill-esperjenzi ta' ħaddieħor. U jiena ħafna drabi nipprova nara x'jaħsbu l-membri parlamentari oħrajn anke minn pajjiżi oħrajn u nara x'jaħsbu dwar il-problemi li niffaċċaw il-koll u jiena naqbel ma dak illi qalu s-Sur Hanan u oħrajn. Dwar dan il-rapport jina nishtiq nirreferi għal dak il għal suralista li bil-qeda barajja illi jaħdem ħafna u anki b'mod pragmatiku għamnek f'din l-awla u spiss ikollu u jagħti pariri eh, tajbin ħafna imma ma naqbilx miegħu ma rapporti bħal dawn jituna possibilità illi nażlu dak li joġobna dak li ma joġobniex Għalhekk jiena eh, ma, staċ stajtx niddeċidi u għal daqstant Grazzi, Signora Gall. Grazzi ħafna. Dan ir-rapport fuq id-drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea huwa rapport kompless għall-aħħar. Imma naħseb illi huwa pass il qoddim mod partikolar dak li rigwarda drittijiet ta' tfal u drittijiet soċjali. Il-drittijiet ta' minoritajiet u il-ħarsin tagħhom u hija xi ħaġa li jiena nilqaħħa l-użu tal-lingwa u tal- l-autodeterminazzjoni għaxa ħaġa li uh, uh, saħaq fuqon fil-rapport u għalek il-delegazzjoni ungeriza votat favur dan il-rapport minn kejja l-fat li kienem għat ta' paragrafi illi aħna ma naqblux maħħom. Bħal per eżempju, deċiżjonijiet illi jittieħdu fuq livell eh, Ewropew, mux fuq livell nazjonali, għad għanna tlet spiegazzjoni tal-vot Eh, u nishtiq infakkarkom li l-ispiegazzjonijiet tal-vot ma jistawx jenataw wara eh, l-inkunu bdejna għamilna 21 u għalek naħseb illi nistaw eh, namlu tlieta oħra. Sur President, niskuza ruħi tal-li ma għamilċet ma prezentajċet talba għal spiegazzjoni tal-vot aktar kmini. Diskriminazzjoni kontra minoritajiet jena membru ta' minorità. U rritnajt illi jena ivvotajt favur il-rapport ta' Sur Katania fi spiritu ta' kompromess. Naħseb illi għat ta' oqsma sar progress fihom u nixtieq nirringrazzja l rapporter tal-li inkluda il-kapitlu fuq il-minoritajiet f'dan ir-rapport. Naħseb illi s-sistema legali għandha tħares il-minoritajiet. Jiena naqbel ukoll ma dak li qalet is-Sinjura Gall għandna bżonn ta' kompromess. U għavolja aħna ma naqblux fuq il-punti kollha bħal per eżempju fuq l-eutanazija jew l-omosessualità, naqblu fuq punti oħrajn. Imma jiena ma nistax naċċetta li il-mexxejja reliġjużi għandhom ikunu imxekla jew imwaqfa milli jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar l-omosessualità. Il-minoritajiet tradizzjonali setaw kienu inklużi fir-rapport ukoll. Grazzi, Sir President. Jiena ivvotajt kontra dan ir rapport Madana kollu hemm xi aspetti illi jiena nixtieq napoġġhom jiena votajt kontra għaliex dan ir-rapport iħallat minoritajiet tradizzjonali u emigranti ekonomiċi, migranti li ġew f'pajjiżi waqt fi żmien l-okkupazzjoni wara t-tieni gwerra dinjija. Tul il-50 sena ta' okkupazzjoni il-ġens tana kien dilwit u issa biss 50% huma tassew Latvjani anki il-kapital fil-kapitali Riga il-Latvjani huma minoranza. Sur Montalto. Illum għadna kif votajna fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fil-fondamentali fl-Unjoni Ewropea u hija ħasra li il-kollegi tiegħi fil-Partit Soċjalista tal-Parlament Ewropew kien nastienu minkejja l-fatt li jissemmew ħafna kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-drittijiet fondamentali li wieħed ta' min wieħed ifaħarhom, hemm elementi oħrajn bħala abort li qatt ma misshom kienu inklużi f'dan ir-rapport bħala il-rappresentanti tal-Parlament eh, Ewropew għal Malta aħna ma naqblux mal-abortu kellna nivvotaw ma, ma stajniex nappoġġawh u koll elementi oħrajn bħala il-dritt ta' dinjità fit tmim il-ħajja u ma' kwestjonijiet sensittivi ħafna għalek aħna kena nastjenu. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-opportunità li nispiega il-mod kif jena votajt. Wissa naddu għall spiegazzjoni tal-vot fuq il-rapport ta' Sur Kappato qabel smajna Sur Mitchell issa nisimgħu minn is-Sinjura Rojtova. aħna ma votajniex favur dan it-test populista għalla volja il test oriġinali kien fi ħafna elementi uh, utli ħafna imma il-test oriġinali imbidel u jiena marriċ nappoġġa ħmerijiet eh, bħal ċerti elementi li fih dan il-rapport. Alla folja dawn il-lobbies mummiex eh, segreti eh, ħadd ma jobbliga lill-parlamentari tiegħu biex juru u jikxfu jagħmlu pubbliku il-korrispondenza tagħhom. Is-Sur Kamal. Grazzi, Sur President, għal klim ġentili tijak. Naħseb illi meta nitkellmu dwar trasparenza u aċċess għad dokumenti tal-Unjoni Ewropea, naħseb illi hawnhekk il-koll nistgħu naqblu dwar dan. Għaliex? wara kollox aħna edin hawnhekk biss għaliex kien hemm min eh, min, min il-kontribwenti il tat-taxxa illi ivvotawna ma jew inkunu ċari. Meta nitkellmu dwar trasparenza u aċċess għad dokumenti ejjew nkunu ċerti li il-pubbliku il, il ikollu aċċess għad dokumenti li tassew għandu bżon li kollu aċċess għalihom. Dan l-aħħar grupp ta' mexxejja fil-Parlament marru iżuru il-kap ta' stat ta', ta Repubblika Ċeka u il-mexxejja tal-grupp li huma rappreżentati hawnhekk fil-Parlament sa fej stajna nifmu insulentaw il-President ta' dak il-pajjiż u iċ-ċittadini talbu illi il-minuti ta' dik il-laqa jiġu publikati ejja nkunu trasparenti, nkunu ċari u nirrispettaw il-dawk illi ma jaħsbuwix bħal dawk illi eh, jiġu jattendu laqat f'din l-awla. Grazzi ħafna, ekk saħna temmejna l-spiegazzjonijiet tal-vot, nistaw eh, nissospendu s-seduta nerġaw nibdew fit-tlieta bid-dikjarazzjonijiet fuq is-sitwazzjoni fil-Gaza. Likla tajba lil kulħadd.